naraw kif id-direttiva qed tiġi implementata f'kull stat membru għal dak li xaqsam assistenza medika. 40% tal-popolazzjoni tal-Unjoni Ewropea huma f'żoni transkonfinali allura kellna wkoll studji li juruna illi inqas minn 20% taċ ċittadini tagħna ma jafux dwar anzi ma biss jafu dwar dak li jista' jsir. Allura importanti li naġġornaw iċ-ċittadini tagħna biex ikunu jafu x'inhu drittijiet tagħhom u um, bżonn ukoll finanzjament adattat. U anki li nżommu dan il-finanzjament. Il-President twaqaf, Sinjura Grappini jekk jogħġbok bil-mod għaliex qed taġġel wisq. Fl-aħħar mhux lanqas huwa importanti illi il-qafas Ewropew tas-saħħa jitwaqqaf il-kura tas saħħa importanti, però anki uffiċċji oħra li jagħtu informazzjoni għall pazjenti. Il-mobilità għall pazjenti trid tkun xi ħaġa attwali u fattibbli. Nappoġġa rapport nittama li jkun hemm titjib fl-istati membri għaliex il-saħħa ta' ċittadini importanti. Grazzi. Grazzi. Il-Kummissarju Andrew Kajtis fis-Sekjoġbok. Grazzi, grazzi, signor President. Honorable membri, jina ringrazzja l-rapporter għal dan il-rapport fuq din id-direttiva. Jina tabib. Allura, suġġet tal qalba ħafna dan. Kull sena miljuni ta' ċittadini morru f'pajjiżi oħra u jafu il huma jistgħu jaċċessaw il-kura tas-saħħa skont il-bżonn oħrajn qegħdin jaraw illi iva jrid ikun hemm l-aċċertamenti li jkun hemm kura tas-saħħa f'pajjiżi oħra u mbagħad ikun hemm anki d-dritt tar-refużjoni. U allura tajjeb ngħidu li din hija kwistjoni ta' importanza kbira ċittadini Ewropej tagħna. Dan il-kuntest nilqa l-abbozz ta' rapport tal-Parlament u l-mozzjoni riżoluzzjoni għall-implementazzjoni tad direttiva. Aħna naqblu 100% ma'kom. Hemm bżonn azzjoni biex intejbu l-implementazzjoni tad direttiva u fil-fatt l-abbozza rapport tagħkom jimxi skont il-konklużjonijiet tar rapport tal Kummissjoni dwar l-implementazzjoni tad direttiva li ppubblikajna f'Settembru li għaddiet kif tafu. Issa, Ippermettu li ftit mumenti biex infijem x'qed nagħmlu biex intejbu l-implementazzjoni. Aħna rajna l-transpożizzjoni ta' direttiva fil-liġi nazzjonali. Kien hemm elementi neqsin u ħad nazzjoni u kellna 26 il-każ ta' proċeduri ta' ksur minħabba traspożizzjoni mhux kompleta. Issa, il każijiet ta' ksur ingħalqu kollha Il-Kummissjoni allura issa tagħmel valutazzjoni fil-fond tal-konformità qegħdin ukoll neżaminaw dak li qed isir kull stat membru. U bekk qed naraw riżultati li ħafna stati membri diġà bidlu l-leġiżlazzjoni tagħhom għal benefiċċju tal-pazjenti. Iżda naċċertakom illi l-Kummissjoni sejra tkompli bid-dialogu intensiv tagħha mal stati membri biex ikollna l-aqwa trasposizzjoni possibbli tad-direttiva. Dan jfisser illi l-Istati membri għandhom flessibilità meta niġu għat-trasposizzjoni. Sfortunatament għandna evidenza ta' diskriminazzjoni kontra ċittadini tal-Unjoni Ewropea li jfittxu trattament f'pajjiżi ieħor tal-Unjoni. Il-pazjenti ħafna drabi jiltaqgħu ma' proċeduri komplessi ħafna meta jippjanaw il-kura tas saħħa tagħhom f'pajjiżi. ieħor u allura aħna qegħdin naraw illi nwaqfu prassi inġusti u fit-3 ta' jannar il-Kummissjoni bdiet proċedimenti ta' ksur kontra żewġ każ stati membri dwar regoli għal dak li xaqsam it tariffi ta' refużjonijiet. Jiena nilqa dak li jissemma fir-rapport dwar l-iskemi ta' refużjonijiet u l-irdu nirġu nissemplifikaw il-proċedura għal pazjenti skont id-direttiva. Aħna t-nindirizzaw kol nuqqas tarfien meta nirġu għad-drittijiet taċ ċittadini naqblu ma' rakkomandazzjoni tal-Kumitat li l-Istati membri jagħtu biżżejjed finanzjament għal punti nazzjonali tal kuntatt tagħhom naċċertakom illi l-onorevoli li l-onorevoli membri il kummissjoni se tkompli tappoġġa dawn l-NCPs. Però irridu naraw ukoll illi l-linji gwida dawn l-NCPs se jiġu pubblikati tal-waqt Irridu naraw li dawn ikun aktar effettivi biex l-informazzjoni li tiġi provduta tkun tista' tgħin il-pazjenti. Id-direttiva ovvjament ukoll tħeġġeġ il-kooperazzjoni transkonfinali bejn l-istati membri, partikolarment fiż-żoni tal-frontiera. U allura aħna qegħdin nagħtu appoġġ għall awtoritajiet lokali u reġjonali permezz tal-pjattaforma relatata Żewġ punti importanti xtaqt nisħaq. It-twaqif ta' 24 il-network ta' referenza. Kizba kbira fil-kooperazzjoni tal-kura tas-saħħa kif f'termini ta' mart rari, però n-networks ukoll qegħdin jiltaqgħu ma' sfidi anki għal dak nendu xtaqsam l-integrazzjoni ma' sistemi nazzjonali tal-kura tas saħħa bekk jiena nappoġġa sejħa tagħhom biex naraw illi ikonna aktar appoċċa dawn in-networks. Imbagħad, soluzzjoni digitali. Ġimgħa l-oħra adottajna rakkomandazzjoni dwar records elettroniċi u l-iskambju tagħhom biex bekk ikonna kooperazzjoni u allura ikun hemm aċċess għal records tal-pazjenti ikunu fejn ikuni. Rajna li xi pajjiżi diġà bdew jagħmlu skambju ta' dawn ir-riċetti anki grazzi tax xogħol tal-Unjoni Ewropea. Pass importanti l qoddim biex ikonna aktar aċċess għal kura tas-saħħa għaċ-ċittadini tagħna. Grazzi lilkom għal dan id-dialogu u nupjaċir naqra r-rapport finali tagħkom naċċertakom illi l-Kummissjoni se teżamina dawn ir-rakkomandazzjonijiet f'ċertu reqqa. Il-konverġenza tagħna fuq din il-kwistjoni jfisser illi flimkien nistgħu nimxu l qudiem għaliex l-aħħar mill-aħħar din se tkun ta' benefiċċju għad ċittadini tagħna kollha madwar l-Unjoni Ewropea. Grazzi. Passer la parole au groupe, en commençant par le PPE, M. Bouchard. Grazie, il gruppi. U nibdew. Il-Pepe, l-Onorevli Bosoj, grazzi l-Sur Belej għal dan ir rapport dan il-qafas ta' leġislazzjoni jista' jgħin iċ-ċittadini biex jibbenefikaw mir-refużjonijiet skont ċertu kundizzjonijiet din hija kisba importanti għall-Unjoni Ewropea. Jiena ressaqt xi emendi u appoġġajt ir-rapport Jiena bħala membru parlamentari, anzi qabel, qabel fl-2010-2011, stajt nimplementa d direttiva fir-Rumanija. U issa miżuri amministrativi huma ma seħħ illi iwaqfu l il kura tas saħħa transkonfinali, pereżempju problemi ta' refużjoni jew rekwiżiti għall awtorizzazzjoni minn qabel. U numru kbir ta' pazjenti fl-Ewropa ma jafux x'huma drittijiet tagħhom, però dan huwa dritt fundamentali f'termini tal-qafas ta' drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea, allura rridu naċċertaw li stati membri jimplementaw id-direttiva kif suppost grazzi ħafna. Grazzi. Eh, L-Onorevoli Volken għall-SND, msaċ minuti u nofs. Grazzi, Signora President. L-ewwel. Grazzi li s-sorbele għal-rapportija eh, u għal-kooperazzjoni eccellenti li wera. Is-salan huwa ċar, naħseb naqblu l-kol kemm maħna, illi. Edi nifukaw fuq il-pazzenti Ewropej, kif ukoll it-trattament transkonfinali, nixtiequ li din tkun xi ħaġa possibbli. Sfortunatament, meta naraw it-trasposizzjoni naraw illi din is-sistema mhijiex qed taħdem kif suppost. Issa dwar il-kura transkonfinali. Għanna sitwazzjoni fejn neħtiġu illi iċ-ċittadini kollhom trattament u kura ikunu fejn ikunu u li jkollhom refużjoni għall ispejjeż tagħhom. However, minn dan ma tistax inti tispjega liċ ċittadini illi mhux l-istati membri kollha għamlu dak li kellhom x'jagħmlu u allura l-Kummissjoni kellha tiftaħ każijiet ta' ksur u allura anki 20% tal-ċittadini ma jafux illi għandhom aċċess għal kura tas saħħa transkonfinali, jiġifieri sentejn wara illi id-direttiva taħlet fis seħħ għax-xorta waħda na ħafna ċittadini illi ma jafux x'inhu ma drittijiet tagħhom. U allura hemm bżonn informazzjoni din hija sistema komplessa u biex inkun onest magħkom mhix xi ħaġa aċċettabbli din. Il-punti nazzjonali ta' kuntatt l CPs ukoll għandhom rol importanti hawnhekk allura. U allura dawn irridu jagħtu għarfien informazzjoni l-arfin u l-informazzjoni li l ncps jgħatu ċittadini tagħna hija xaġa importanti ferm. U din ukoll hija ħaġa essenzjali għal ċittadini biex huma jkollhom id-drittijiet tagħhom u jkunu jafu x'huma d-drittijiet tagħhom. ċaġa li hemm semmija fir-rapport. Issa rridu aktar trasparenza għal fornituri tas servizzi irridu naraw li ma servizzi ta' saħħa huma disponibbli li huma ma koperti u l-Kummissjoni wkoll innotat illi f'termini ta' refużjoni u l-proċeduri iva l-affarijiet jistgħu wkoll imorru għall-aħjar. Fl-aħħar, xtaqt nisma' illi għall-grupp tiegħi ukoll U xtaqt nisħaq ukoll li għal-grupp tiegħi huwa importanti naċċertaw illi jkun hemm aktar u aktar każijiet ta' mart u li dawn jista' waslu għal problemi, problemi li rridu nindirizzaw. U tajjeb illi nkopru dan il-punt fir-rapport. Minuta u nofs issa l-Onorevoli Krupa. Il-kura tas saħħa transkonfenali tista' tkun ukoll xi ħaġa importanti ħafna li stati għall ċittadini tagħhom biex jisfittxu kura tas-saħħa li tkun taqbel għalihom. Il-kura tas-saħħa però taqa' taħt ir-responsabilità tal-Istati membri. U allura persuni minn żoni bejn żewġ frontieri jietu vantaġġ minn situazzjoni bħal din, hemm dawk li jmorru f'pajjiżi li ma jitwalbux għal daqstant flus għal kura ta' saħħa tagħhom li naraw li iva hemm persuni li din imorru f'dawn il-pajjiżi għal kura li kollhom bżonn. Ċertament l-arfin hija xi ħaġa meħtieġa. Jiġifieri rridu punti ta' kuntatt. Iżda rridu niksbu huwa dan. Jiġifieri ngħinu persuni li batu minn mart illi jkun rari. In-numru ta' persuni mill huwa numru pjuttost baxx, għaliex diffiċli għalihom illi jkollhom aċċess għall kura tas-saħħa. Irridu naraw li konna informazzjoni dwar il-kura tas-saħħa brabta ma' dawn it-tipi ta' mart rari. U anki rridu naraw li kunem riċerka għal medicinali ġodda. Il-prezzi tal-medicini u kollu moljin u anki sa' membri tkun responsabbli għal tilqim tagħhom. L-Onorevoli Salimovic għal għaldem minuta u nofsi Grazzi, Signor President, grazzi u koll il-rapporter u għanki shadows għax xogħol eccellenti tagħhom fuq dan il-fajl il-kura tas saħħa transkonfinali qed issir aktar u aktar kwistjoni importanti minħabba l-mobilità ta' ċittadini, ħaġa tajba din. Iżda mbagħad għandna l-obbligu illi ntejbu s-sistema naraw li kollox kif jaħdem kif suppost. Fejn irridu naraw titjib? Fit-trasparenza f'termini tal-fornituri. Jekk ma nafux jekk ikonniex refużjoni jew le, u Mm, jiena jekk ma nkunx naf din l-informazzjoni bażika qatt mu se nagħżel li mmur f'pajjiż ieħor għal kura tas-saħħa tiegħi. Ċertament ikun hemm aktar informazzjoni dwar rifużjoni u anki dwar kif wieħed jagħmel il-ment. Għaliex jekk iċ-ċittadini ma jafux l-affarijiet tagħhom mhumiex se jmorru f'pajjiż ieħor. Id-direttiva tista' tkun tweġiba għal mistoqsijiet illi għandna, però Irridu ntejbu s-sitwazzjoni jekk irridu soluzzjoni li tassew taħdem. Grazzi ħafna. Fisem il-gwe l-onervole konexfa għal minuta u nofs. Kolegu Belatovi za podle mého názoru. Grazzi. Jina nirringrazzja l-kollegi, partikolarment il-rapporter, għal rapport eccellenti, partikolarment għal ċerti pazjenti li għandhom mart illi huwa rari. Għaliex din hija soluzzjoni ideali għalihom. U allura irridu nerfaw l-ispejjeż involuti, partikolarment fejn jitlu każijiet ta' mart rari. Kwistjoni din li rridu indirizzawa permezz ta' riżorsi disponibbli kullimkien fl-Unjoni Ewropea. Ir-rikonoxximent tar regolamenti wkoll iridu wkoll jiġu murija biex bekk nelbu l-ostakli li jeżistu għal kura tas saħħa transkonfinali. Hemm il-e Health Insurance Card ukoll li tista' tgħin ċertament l-obbligi jridu jiġu osservati kullim kien fl Ewropea. Xi reġuni ibatu għaliex hemm każijiet ta' mart rari u b'nadi oħra dawn il-każijiet ebu għal kollox, però mbagħad irridu naraw x'inhuma l-ispejjeż għal kura tas-saħħa transkonfinali, jiġifieri ir-riesportazzjoni ta' mediċinali li jista' jagħmel ħsara għal pajjiżi iżgħar u naħseb allura dun waqfu din il-prassi. L-onorevoli Metz, fissem il ħodur Grazzi ħafna xna President, grazzi Sur Beletta xogħol eċċellenti tiegħek. 17% biss tal-Ewropej huma informati fuq il-trittijiet tagħhom għal dik li għal kura tas-saħħa transkonfinali jekk aħna nixtiequ nkunu serji fuq l-implementazzjoni tal-kura tas-saħħa transkonfinali għandhom bżonn ta' bilfors li konsolidaw il-kontatti nazzjonali. Il-fatt illi nkunu nistgħu nikkooperaw flimkien mod transkonfinali saħħaħna, pereżempju meta nitkellmu fuq ir-riċerka jew fuq eh, trattament u jew il-kura eh, tal-mart rari u għalhekk għandna bżonn insaħħu dawn in-networks biex noħolqu ċentri speċjalizzati għal 30 miljun ċittadin Ewropew li għandhom mart rari għandna bżonn ukoll ta' kontrolli u ta' dejta fuq il-kura u dak li eh, huwa eh, id daqs tal-finanzjament meħtieġ u għalhekk il-pazjent hemm bżonn ikun fil-qalba ta' tħassib tagħna, hemm bżonn ikun jista' jgawdi minn ambjent inklusiv fejn huwa informat mid-drittijiet tiegħu u kif jista' eh, jużaw. U għalhekk Il-persuni kollha anki dawk mingħajr kemm u mingħajr dokumenti għandhom dritt għal kura tas-saħħa ta' kwalità. Grazzi ħafna. Madam Milan. Onorevoli Melan, għal minuta. Grazzi ħafna, Signora President. Il-mobilità transkonfinali, ġifir possibilità ċittadini Ewropej f'sitwazzjoni regolari illi jmorru anki għal perjodu twil minn stat membru għall ieħor meta hija ħaġa mhijiex infurzata mill-istaġnar ekonomiku u tal-qatt, hemm bżonn tkun komda kemm jista' jkun. U għalhekk l-analisi tal-applikazzjoni tad-direttiva tal-2011 fuq il-kura tas-saħħa fl-Ewropea importanti jekk responsabilta u rimbors tal-kura tas saħħa suppost tkun ħaġa nazzjonali kooperazzjoni bejn l-istati membri fuq il-livelli kol inklużi wkoll min ikura l morda huwa indispensabbli biex ikun hemm ta' saħħa ta' kwalità fl-istati membri kollha l-protezzjoni tal-Ewropa teżisti daw l-aħħar daw l-aħħar snin u għalhekk ma jitx ikun okkażjoni ta' immigrazzjoni inkontrollata jew xi kura online bil-pretest li wieħed pereżempju jitkellem fuq il tilqim u fuq il-mart rari ma jfissirx li konna databases addizzjonali u lek għandna bżonn viġilanza totali aħna nafu s-sens ta' din id-direttiva. Grazzi ħafna issa is-sur Peterle għal minuta. Grazzi ħafna, Signora President. Nixtieq nirringrazza lis sur Bellet tar rapport eċċellenti tiegħu. Issa dan huwa test illi ċittadini tagħna fl-Ewropa tassew iridu jixtiequ biex tgħaddi din id-direttiva għandna bżonn naraw is-sentenzi wkoll tal-qorti biex hekk nippermettu lill pazjenti li jkollhom id-dritt igawdu minn kura transkonfinali u rimbors. Ħafna nies m'għandhomx aċċess għal kura tas saħħa li jeħtieġu u għandhom problemi ta' spiss bl assikurazzjoni tagħhom, assikurazzjoni soċjali. Għax hemm entitajiet li ma jkunux iridu jagħtu rimbors għal kura tas saħħa barra mill-pajjiż L-ewwel nek m'għandniex bżonn direttiva ġdida fil-fema tiegħi pjuttost għandna bżonn li tiġi implementata jew trasposta kif suppost. Inkunu nistgħu jkollna kura tas saħħa transkofinali jekk nimplementaw id-direttiva. Sinjura Tali. Nasab li wieħed mill-benefiċċji ewlenin ta' Unjoni Ewropea Magħquda huwa d dritt għall aċċess għall kura tas-saħħa fi kwalunkwe pajjiż tal-unjoni ewropea li ċittadini ewropej għandhom u dritt li jingħataw il-flus lura għal dik il-kura li jkunu ingħataw barra minn pajjiżhom. imma dan id-dritt isir aktar importanti meta din ngħixu fi żmien ta' bidla kontinwa meta din ngħixu fi żmien ta' żvilupp rapidu fejn inti għandek is-sistemi tas-saħħa li qegħdin jiġu konnessi flimkien u nemmen li hija r-responsabbiltà tagħna li naċċertaw li jkun hemm aċċess ugwali għal kulħadd għal sistemi ta' kura tas-saħħa għaċ-ċittadini kollha qegħdin fejn qegħdin. però biex dan verament jiġri irridu nkunu ċerti li għandna l framework ġust f'postu. irridu niffaċilitaw kooperazzjoni akbar f'numru ta' areas differenti li huma relatati mal-mediċina u anki mal-kura tas-saħħa u hawnhekk insemmi pereżempju l health u anki trattament għal mard rari. però din mhijiex kwistjoni ta' stat membru wieħed jew ieħor imma hija kwistjoni li hija komuni għall-istati membri kollha bl-ingliż ngħidu across border matter fejn allura l-azzjoni ta' l-unjoni ewropea għandha valur miżjud u l-kwistjoni reali hija kemm għandna ċittadini li huma konxji dwar id-drittijiet tagħhom b'mod partikolari id dritt tagħhom li jkunu mħallsa lura meta jmorru għall kura tas-saħħa meta jmorru għal kura tas-saħħa barra. punt tal-aħħar ifisser li l-istati membri jridu jinformaw lill-pazjenti dwar id-drittijiet tagħhom iridu jiffaċilitaw dan it-tip ta' kura tas-saħħa u jaċċertaw ruhom li jissimplifikaw il-proċessi. Sur Marias għal minuta. Grazzi ħafna, President. Kura tas-saħħa transkonfinali waħda mid-drittijiet fondamentali taċ ċittadini Ewropej. Fil-passat kien possibbli għal pazjenti li jmorru f'stat membru ieħor tal-Unjoni Ewropea għal operazzjonijiet jew intervenzjonijiet fejn ma setawx uh, forsi jkollhom dawn il-proċeduri fl-istat membru tagħhom stess, imma hawnhekk kien hemm problemi kif se jkunu mbagħad mħallsa lura għall ispejjeż tagħhom issa l-affarijiet eh, inbidlu. Il-pazjenti morru fil-pajjiżi fejn eh, kura tas saħħa iktar birħis u għandna bżonn din id-direttiva. Imma kif għal sur Andrekaitis nixtieq nistaqsik pjuttost fuq l-epidemija tal-influenza għandna iktar minn 39 persuna fil-Greċa illi miet mħabba l-epidemija tal-influenza. Issa l-gvern Grek kien f'kuntatt mal-awtoritajiet tal-Unjoni Ewropea u għal-għajnuna tagħkom u se jiġri bin-nuqqas ta' tilqim disponibbli biex jitrattaw dan il-virus li qed jolqot il-popolazzjoni tal-Greċja. Grazzi ħafna. Issa is-Sinjura Pitikajnen. Grazzi ħafna, President. Il-kura ta' saħħa transkonfinali eh, se jkunu se jikbru fl-importanza tagħhom ħabba il-saħħa tal-ċittadini kif ukoll fuq il-fatt ir-risorsi dejjem qed jitnaqsu hemm bżonn nigarantixxu l-aħjar kwalità ta' kura l pazjenti li ħduxuhom. U għandna bżonn li jkun hemm risorsi fuq livell nazzjonali għal dawk li għandhom bżonn il-kura tas-saħħa. U għalhekk nixtieq nirringrazzja mod partikolari r-rapporter Sur Bellet u nixtieq nirringrazzja l-Kummissjoni talli kienu tant attivi. Hija ħasra illi stant stati membri m'għamlux trasposizzjoni korretta tad-direttiva u ma informawx iċ-ċittadini ta' dittijiet tagħhom u laqas ġew imbursati għal spejjeż tal-kura tas-saħħa u għalhekk din ħaġa li ma nistgħux naċċettawha. Qegħdin nitkellmu fuq logħba politika bis-saħħa tan nies ma nistgħux naċċettawha għalhekk għandna bżonn naġixxu u naġlu biex hekk l-istati membri jerfgħu responsabbilta'. Grazzi ħafna żewġ minuti, Sinjura Eh, Cabezon Ruiz, grazzi ħafna President, bada nitkellmu fuq il-kura tas saħħa transkofra, nitkellmu fuq il-moviment ħieles, wieħed mill prinċipju fondamentali tal-Unjoni Ewropea. L-Euro barameta jgħid bieċar kif is-saħħa u wieħed mill-valuri l-iktar importanti għal ċittadinanza Ewropea. Maħna konxi tal-kompetenza tal-kura tas-saħħa hija maqsuma anki l-konnotazzjoni speċjali u sensibilità li għandha għax dan huwa każ delikat ħafna tas-saħħa u għalhekk għandna direttiva li tista' tkun pożittiva u ambizzjuża imma hemm bżonn tkun implementata wkoll fl-Unjoni Ewropea mill-Istati Membri kollha U għalhekk jiena nixtieq nibda billi ngħid illi għal suċċess ta' dan ta' din id-direttiva għandna bżonn illi l-ewwel qabel kollox ikun hemm impenn mill-istati membri bis-sistema politika tas-saħħa u s-saħħa din il-politika minħabba l-koesjoni soċjali din id-direttiva ma tkunx tista' tieħu eh, post il-impenn eh, tal-istati membri u għalhekk hemm bżonn nibdew nimplementaw din id-direttiva jekk jogħġbok, sinjura ma tistax tkompli sejra hekk bil-mod jekk jogħġbok. U għalhekk hemm bżonn li naslu għal daw il-miri ma nistawx eh, hemm bżonn dejjem niftakru fuq l-armonizzazzjoni tal-miri tal-kura tas-saħħa biex hekk nevvitaw eh, illi u biex tkun possibbli fisem l-universalità għall istudenti dawk li m'għandhomx ix-xogħol, dawk li huma self-employed, eċetera dini kollha Ewropej. U mbagħad nitkellmu wkoll fuq ir-rekoxxonximent tal-riċetta għal daqstant hemm bżonn illi dak li direttiva qalet bħala għan min-naħa tal-Kummissjoni fuq dak li hija skura saħħa diġitali illi tkun l-istati membri jkunu parti ta' dan il-prinċipju u għalhekk il-politika il politika Eh, tista' tkun garanti eh, tal-pazjenti, tal-ugwaljanza u tas-sistemi tal-kura tas saħħa u għalhekk dan il-proġett kbir minaħat il-Kummissjoni Ewropea nitolbu illi bħala protagonista ikun hemm ukoll istituzzjonijiet pubbliċi ta' kull stat membru. Grazzi ħafna. Un minut matna Mr. Gerike. Grazzi ħafna Nevli Gerike. Aziz President, kollegi, dan il rapport juri li kien hemm ħafna eh, progress fil-kura tas saħħa transkonfinali fl-Ewropa nistgħu nikkontrollaw il-patrimonju fil-każ ukoll ta' mart uh, rari u għalhekk hemm bżonn din il-politika ma jkun hemm burokrazija kontra drittijiet tal-kura tas saħħa u għalek il punti ta' kuntatt nazzjonali importanti ħafna biex jinformaw ċittadini fuq id-drittijiet tagħhom għas servizzi transkonfinali skont id-direttiva. Il-Kummissjoni hemm bżonn tibda kampanja ta' informazzjoni biex tinforma l ċittadini fuq l-esistenza ta' dawn il-punti ta' kuntatt nazzjonali hemm bżonn ukoll li jittejbu b'informazzjoni iktar rilevanti. Il-Kummissjoni hemm bżonn tiżviluppa template modell għal punti ta' kuntatt nazzjonali għat tip ta' informazzjoni li huma iktar utla ċittadini tagħna illi jixtiequ illi igawdu minn kura tas saħħa transkonfinali. Grazzi ħafna President is-Sur Lise għal minuta u nofs. Iva, grazzi ħafna, Signora President. Kummissarju, Sinjuri, jekk xi ħadd jalaq sninu jew is-sena ġdida nagħmlu x-xoqqat tagħna u l-ewwel x'nixtiequ. L-ewwel is-saħħa, saħħa li hemm bżonn tkun fil-qalba tal-politika, speċjalment politika Ewropea li aħna responsabbli għaliha. Għal PPE dan huwa punt ċentrali. Reċentement, wara suġġeriment tal-President tagħna Manfred Weber ktibna dokument fuq il-ġida kontra l-kanċer u hemm sfond personali wkoll u f'dan id-dokument aħna niktbu il-mibanda waħda nixtiequ nagħmlu dak li nistgħu biex fuq sena oħra ħadd ma jitibati minn din il-marda tant kif u jmut u ktibna wkoll numru ta' punti nixtieq nirringrazzjaw il-Kummissjoni tali inkludiet fil- Eh, programm AFAS tar riċerka Orizzont 2020 il-kwistjoni tal-kanċer fost it-tfal. Imma aħna nixtiequ nimplementaw ukoll din id-direttiva eh, fuq il-saħħa kura tas saħħa transkonfinal mod iktar effettiv u lek nixtieq nirringrazzja l-kollega tiegħi Belli tal dan ir-rapport u nittama li jkun hemm eh, appoġġ kbir għal dan ir-rapport. L-istati membri għandhom bżonn jitbedu mitħassib fuq meda qasira ta' żmien il-pazjenti hemm bżonn ikunu l-qalba ta' din id-direttiva u għandna bżonn inqumu biex hekk l-istati membri jaħsbu iktar fuq il-pazjenti niġu għas-sessjoni ta' kaċrija l-Onorevoli Farija. Iva, grazzi ħafna President nixtieq nirringrazzja lill kollega Belli tal-ħidma tiegħu. L-Ewropa hija dik l-Ewropa tas-solidarjetà u kooperazzjoni u s-saħħa wieħed mill-prinċipju unnu naraw eh, il-punti importanti u għalhekk ta' din id-direttiva illi musa nilħquhom eh, bisħiħ anki l-professjonisti stess tal-qasam laqas biss jafu biżżejjed fuqha ħabsibu wara ċ ċittadini u l-ostakli kollha imma din id-direttiva maħniex ovvjament narawha biss bħala intenzjoni tajba sur farija jekk jogħġbok bil-mod tajt il-President. u għalhekk id-direttiva biex tiġi implementata hemm bżonn insaħħuha tkun iktar ċara għal dawk il-pazjenti illi anki jibatu eh, mill-kanċer għandhom bżonn kura ta' saħħa għal mart rari u għalhekk hemm bżonn li tevolvi ruħa biex tkun iktar effokat fuq dawn iċ-ċentri ta' eċċellenza fil-Istat Membri tal-Unjoni Ewropea. Nixtieq nitkellem fuq li health neċessarja wkoll biex nilħu dawk in-nies grazzi ħafna wkoll għal kulħadd u għalhekk għandna bżonn ninaqdu għal dak kollu li għandu x'aqsam mal-programmi tal-tilqim u oqsma oħra dan huwa li għandna bżonn nagħmlu. Grazzi ħafna l-Onorevoli Farija tassew tiltom l-interpreti għandek bżonn eh, titkellem iktar bil-mod. il li jmiss. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Grazie ħafna, Signora President. Jina nilqa l-fatt illi il-PPE jitkellem fuq l-implementazzjoni ta' din id-direttiva tal-kura tas-saħħa transkofinali naqbel mar rapporteri ma dos fatatament tmien snin mal-adozzjoni tad direttiva u nies mhumiex konxi tal-fatt li jistgħu jkollhom rimbors għal kura tas-saħħa tagħhom anki jekk kien f'istat membru ieħor. L-istituzzjonijiet Ewropendhom bżonn jaħdmu mal-istati membri. Għanna bżonn kampanji ta' informazzjoni fuq livell nazzjonali fuq dawn il-punti ta' kontatt nazzjonali x'dawn il-punti jipprovdu il-biċċa kbir tal-informazzjoni meħtieġa. Ir-rapport identifika uh, limiti amministrativi li għandna bżonn neliminawhom għax dawn huwa kollu marbut ma' trasposizzjoni mhux korretta tad direttiva ir-rimbors tal-kura tas-saħħa tal-ispejjeż li tagħti mal-kura tas-saħħa għandhom bżonn ikollhom proċedura iktar imħaffa. Grazzi ħafna, kellim li jmiss, grazzi ħafna, Signora President, Kummissarju, Sinjuri. Qegħdin nitkellmu fuq kwistjonijiet importanti llum, ġifieri l-kura tas-saħħa transkonfinali. Nixtieq nirringrazzja lill kollega tiegħi eh, Ivo Bellet għal ħidma tiegħu u għal fatt li ressaq din ir-risoluzzjoni llum kif fatt huwa importanti ħafna nafu lkoll illi Hemm wisq ċittadini laqas biss jafu li stagawdu minn dawn id-drittijiet. L-Eurobarometa għalli 50% ta' ċittadini Ewropej laqas biss kienu konxu li stagawdu minn dawn id-drittijiet u għal daqstant għandna bżonn inħaffu u nagħmlu ferm iktar biex ċittadini Ewropej jkunu jafu x'numa id-drittijiet tagħhom għall aħjar kurat tas-saħħa meta ngħidu illi Elek aħna ngħidu l-Unjoni Ewropea għandna bżonn nejnu l-ċittadini tagħna. Apparti nafu lkoll illi jekk nużaw il-kura tas saħħa postijiet oħra fl-Unjoni Ewropea hemm burokrazija u għalhekk għandna bżonn nappoġġaw ruħna fuq ir-rakkomandazzjonijiet tal-One Stop Shop. Għal kull stat membru fejn iċ-ċittadini jkollhom l-informazzjoni li għandhom bżonn. Jekk jogħġbok għandkom bżonn tagħmlu hekk. Issu repeti dejos. Merci, madam. Grazie, signor President. Bla dubju li il-kura tas-saħħa Is-saħħa fil-fatt hija l-iktar ħaġa żiża li għandna rridu nipproteġuha bil-naħja li nistgħu. Ovvjament din id direttiva tal-kura tas-saħħa fuq livell transkonfinali tagħmilha possibbli biex in-nies jirċievu għajn il-kura tas-saħħa kullimkien fl-Unjoni Ewropea, anke speċjalment fl-istati membri viċini. Allura rridu nassikuraw li jkun hemm mobilità tajba tal-pazjenti tagħna. Issa dan nistgħu nejnu kollu, nejnuħ billi inneħħu il-burokrazija li jimblukkaw l-affarijiet u kif isiru rimborzi l-imnies u anka kontra nejnu biex ma jkunx hemm frodi. Mart endemiku manka fil kasal Greċja pereżempju qed tajt il-kellim Għandna ħafna diffikultajiet minħabba li għandna ħafna pajjiżi li għandhom il-konfini tagħhom mal-Greċja. Grazzi il-kellim li jmiss. Jiena ngħix f'reġjun mal-frontiera il-Belġju li l-Belġjani imorru eh, il-Ġermanja biex jaraw tabib, pereżempju. Hija ħaġa naturali hemm ftehim fil-fatt f'dak ir-reġjun transkonfinali li jippermetti il-pazjenti Belġjani li jmorru għand tabib Ġermaniż. Imma mbagħad din waqfet mill-awtoritajiet Belġjani. Issa l-pazjenti ma tantx eh, jiddejqu man differenti għal formalitajiet u x'formalitajiet ikollhom eh, jirrispettaw għal eh, fond ta' assikurazzjoni. L-importanti għalihom il-pazjenti huma li jfiequ u li jiġu għall-aħjar. Dawn iż-żoni ta' pazjenti huma eh, eżempju eċċellenti ta' kif il-kura tas saħħa fuq livell transkonfinali għandha ssir, anke forsi jagħmel il-ħaġa mandatorja u l-affarijiet jgħinu ħafna, il-pazjent jiġi mejjun ħafna jekk l-affarijiet ikunu eh, iktar organizzati s-sur kelli. Jgħidu li s ħajja import hija l-iktar mod kif inti tkun sinjur, naħseb huwa importanti ħafna fis-soċjetà moderna, bl-ekonomija kif qiegħda bħalissa biex nassiguraw li ċ-ċittadin kollhom aċċess għall kura tas-saħħa b'mod l-iktar faċli possibbli hija mod meta ikollok aċċess għal affarijiet meta tkun b'saħħtek u mbagħad meta tkun marit jew ma tiflaħx eh, l-aċċess ikun eh, eh, differenti u iktar diffiċli. Għalhekk irridu naqsu l-burokrazija f'daw il-każijiet. Naseb huwa importanti ħafna biex naqsu għaddi il burokrazija għaliex hemm ħafna aċċess li huwa u ħafna jduna fl-idejn imma huwa diffiċli ħafna għaċ-ċittadini tagħna li jkollhom aċċess għalihom dan. Anka l-ġilda kontra l-kanċer. Ħana attendi avveniment fuq l-epilepsija, iġfirem ħafna affarijiet għaddejjin. U rridu nejnu ċittadini. U nixtieq nifraħ lir rapporter. Tista' tgħidlu direttament għal kummissjoni Kummissarju, ħadd ikkonkludi fuq dan qabel is-survella. Grazzi ħafna, jiena kuntent ħafna li kelli nismakom u nirringrazzjakom għall-interventi tajbin tagħkom. Nixtieq nirrepeti għal darb'oħra għax issa huwa utieq għalina lkoll li nieħdu sem f'din il-kampanja għax qegħdin quddiem qudna qudiemna l-elezzjonijiet tal- l elezzjoni Ewropej u żommu għal fuq fl-aġenda din tal-kura tas-saħħa u intom li issa qed lesti biex tippreżentaw il-programmi elettorali tagħkom li nies ovvjament jiena nara konfrontazzjoni jew bejn li nifmu fih dan l-istati membri il-sussidjarjetà għaliex naraw eh, livell baxx ta' għarfien meta nsaqsu l-istati membri fuq dan is-suġġett jgħidu iva din hija kompetenza nazzjonali u jirrepetuha isa mantra din li hija kompetenza nazzjonali imma taraw eżistenz bżonn li nagħmlu iżjed fuq il livell Ewropew. Għaliex? minħabba s sussidjarjetà għax jekk inti m'għandekx ċans illi tgħin lin-nies biex ikollhom livell li kemm jista' jkun ta' kura tas-saħħa, allura għandek tippermettilhom illi jmorru transkonfinali biex jirċivu l-għajnuna il-kura tas-saħħa. Jiġifieri din il-mentalità li rridu nattakkaw aħna u nibdlu hija kwistjoni wkoll li nibidlu n narrattiva tagħna u l-mod kif nifmu l-affarijiet u diskussjoni mal-gvernijiet napprezza ħafna li għanna nijiet komuni meta niġu għall-għajnuna tas saħħa transkonfinali maċ ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea. Din il-konverġenza hija kruċjali aħna u nimxu l-qudiem e, ostakli mhux ġustifikati fl-għajnuna tas saħħa. L-abbozz tar-rapport jagħti e, azzjonijiet konkreti fuq xi wħud mill-pilastri l-iktar importanti fiċ-charging, pereżempju, rimbors, aċċess u E, skambju ta' data li għandha x'taqsam mas-saħħa u skambju ta' informazzjoni u kwistjonijiet oħra. Nassigurakom il kummissjoni qed tikkonsidra b'attenzjoni ħafna kif tieħu din ir-rakkomandazzjoni l qudiem ġara darba r-rapport ikun ġie adottat. Nixtieq nisħaq għal darba oħra il kummissjoni trid trittati e, attenzjoni partikolari u azzjoni fuq da u miżuri jridu jittieħdu biex nevitaw diskriminazzjoni. Nixtieq naraq li nirrepeti ringrazzjamenti tiegħi l kumitat għax-xogħol tiegħu fuq il kwistjoni speċjalment nirrikonoxxi l-kontribut li sar mill-President tal-Kumitat MV u l-Coacher u r-rapporter Sur Belard kif ukoll ix-shadows. Għamiltu kontribut importanti ħafna għal dibattitu għal wieħed li jista' jkollu impatt prattiku fuq l-aċċessibilità u s-sostenibilità tas-sistemi tagħna tal-kura tas-saħħa. Grazzi ħafna. Kien hemm mistoqsija mis-Sur Di Marius jekk fil-Greċa mhux biss il-problema, intom tafu li għandna biżżejjed vaċċini fuq għall-influenza staġjonali, imma l-endemika hija għax in-nies ma jivvaċċinawx ruhom u da jinkludi il-Greċa u issa fidejn l-awtoritajiet Grieg li jagħmlu iżjed. Il-problema hija li hemm kampanja għall-kontrarju. Għal Jekk joġobkom, ħudu sen f'kampanji favur il-vaċċinazzjoni. Grazzi ħafna, issa jala da dibattitu is Bele. Grazzi ħafna ta' da dibattitu fuq rimarki finali li saħdet is-sur Marijas, l-Orvil Marijas, nixtieq ngħid li hemm proposti eh, biex naċċettaw id-dispożizzjoni ċerti eh, emendi u u insomma nirringrazzja lil kulħadd tal-kummenti għanna poċ wiesa għal dar rapport għal implementazzjoni ta' direttiva. Kummissarju napprezza ħafna il-fatt li inti ħatamel ħazit l-isforz tiegħek fuq simplifikazzjoni ta' proċeduri u anki l-NCPs, il-punti ta' kuntatt li huma kruċjali hawnhekk u napprezzaw l-isforzi tiegħek u nispera li kulħadd qara l-messaġġ tiegħek illi fil-fatt huwa rwol tal-MPs fi xhur li ġejjin li jpoġġuh eh, da suġġett il fuq eh, fil-kampanja elettorali mhux biss għall-kampanja stess elettorali immanka għax-xogħol li ġej wara. U żgur f'reġuni mal-frontiera dan huwa importanti met fej għandek ukoll mart kroniku ħafna drabi għandek iżjed effettività u bi prezzi iktar baxx li inti tmur e, f'pajjiż membru ieħor viċin pereżempju għal kura tiegħek. U dan hija edinaw biex inservu l-interessi u l-benessri tal-ċittadin tal-Unjoni Ewropea. Nirringrazzja il-kowxeda, il-shadows. U dan mhix kwistjoni ta' iżjed flus, ma nix ħanon u iżjed fuq, sempliciment nużaw eh, dak li jem diġa. Iġ fil-kooperazzjoni jiġifieri hija importanti u nsibuha f'dan hawnhekk f'dan id-dawl u nixtieq nagħlaq billi ngħid, Sinjor President, biex nuri gratiduni sinċiri li s-Sinjura Maria Grappini bħala porter għall-Inko u ningrazzja b'mod speċjali l co-shadows għax-xogħol tagħhom. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna dak id-dibattitu issa magħluq u nivvotaw għalih iktar tard. Issa aħna għanna iż zifna tal-kummissarji jiġifieri iċverti ċaqalqu. Issa għandna il rapport ta' Bonafè għal l-użu e, tal-ilma mill-ġdid. Grazzi. Nixtieq qabel xejn nirringrazzja ix shadows għall kontribut li jagħmlu f'dax xhur ta' xogħol Nixtieq nibda b'xi informazzjoni. Fl-2017 biss, il-prelievi globali tal-ilma kienu 7000 metru kubi, metru kubu. U għacċar li għanna problema serja unek fuq l-użu tal-ilma li jaffetwa l-ekonomija fuq il-komunitajiet u il-komitajt jiddependu minn dan. Allura l-ewwel għandek it-talba għalija, un bat għandek ukoll il-problema tal-klima li allura jtuna l-possibilità li il-postijiet fejn memx ilma bizzejiet jistaw jaqaw lura. Allura ħna għanna bżon ġestjoni management tajjeb tal-ilma li aħna nikonsi nikkonsidraw bħala riżors importanti però kull ma jmur qed isir żjed skars. U dan huwa xi ħaġa illi tinkwetana li nafl-Unjoni Ewropea u hawnhekk nħanna tifti data permettuli. Illum dan huwa fenomenu li jaffetwa 11% tal-popolazzjoni u madwar 16-17% tat territorju. U l episodi kull ma jmur din jiggravaw f'madwar anka 100 biljun euro f'daw l-aħħar snin u dan juri id-dimensjoni u d-daqs tal-problema u dan ħareġ mill-impact assessment tal-Kummissjoni biss għall-agrikoltura taljana li kienet ta' 2 biljun euro ta' telf. Iskarsità tal-ilma ma dix limitata għal ċerti żoni speċjali tan-naħa tisfel, imma hija preokkupazzjoni għat territorju kollu tal-Unjoni Ewropea. Huwa hija responsabilità lina li nsibu soluzzjoni fuq livell Ewropew biex inżommu sew il-ħajja u l-livell ta' għajxin tal-ċittadini. Il-punt ta' tluq irid ikun dak il nessendu l-prinċipji tal-ekonomija ċirkolari li aħna aħna poġġejna mudell ta' żvilupp fl-Ewropa anka ir-risors tal-ilma li nifavorixxu fl-ewwel post il-lużu mill-ġdid u li nifrankaw l-ilma u mod li nsibu stabilità normativa li illi tiġbet leja u koll eh, eh, eh, ċertu ċertu zvilupp irridu ngħidu ċar ukoll li noqqas il-leġizlazzjoni aħna għandna bżonna biex nippreċiżaw l-affarijiet kif huma skont dejta mill-Kummissjoni Ewropea l-potenzjal tal-użu tal-ilma sal-2025 huwa ta' 6.6 eh, metru kubi li huwa differenti minn dak li għandna bħalissa. Dinja dejta eh, impressjonanti Għal din ir-raġuni il-Kummissjoni il-Kumitat Envi qablet maġġoranza kbira regolament kif propost mill-Kummissjoni u daħlet fil-daħlet fil-kontest eh, fl-ekonomija ċirkolari. Il-proposta tal-Komissjoni għandha l-mira tal-mirijiet fuq id-definizzjoni ta' normi armonizzati tal-Unjoni Ewropea illi jitolbu l-istess kondizzjonijiet ta' sigurtà tal-ikel il-prodotti tal-ikel fis-suq intern tal-Unjoni. Bħala Kumitat Envi aħna ibilna mal-idea ġenerali tal komissjoni Ewropea illi titkellem fuq pereżempju fuq speċifiċitajiet pereżempju tal-Italja, ta' Franza u anke ta' Spanja. Jitkun hemm ċertu emendi biex din il-leġiżlazzjoni tkun iktar ċara, speċjalment fuq id-definizzjonijiet, ir-ruoli u responsabiltajiet ta' diversi suġġetti u fuq il-attivitajiet prinċipali tal-konġestjoni tar-riskju. Flessi ħan nidħol fil-speċifiku mal-ajr irridu niddefinixxu il-ruoli differenti f'dak li għandu x'jaqsam mal-ilma u allura aħna irridu nibdew eh, mill-bidu net sal sakemm l-ilma jasal għanti ċittadini u l-operatur u r responsabilità tal-operatur eh, tal-ilma li jkun ġirkoprat aħna ħassejna l-bżonn li ndaħlu l parametru tas salmonella biex negarantixxu wkoll iktar sigurtà tal-ikel għaċ-ċittadini. Attenzjoni partikolari mbagħad tkun hemm fuq l-ħtieġa ta' sensibilizzazzjoni li jpoġġu fid-dawl bħala fl-ewwel post li aħna nirrisparmjaw l-użu tal-ilma u anka illi l-ilma urba fl-ibliet u l-ħula ma jkunux taħsara għal ħadd Ipruvaw jasibu pożizzjoni komuni biex il-Parlament il-ġdid jaġa jifta kemm jista' jkun malajr dan id-dibattitu għal il leġizlazzjoni daqshekk importanti. Issa l komissarju Vella għandek 3 eh, minuti. Onorevoli membri nixtieq l-ewwel ħaġa li ringrazzja lil Simona u shadow rapporteurs għax xogħol ibes li għamlu fuq il-proposta biex ipoġġu ħtiġijiet eh, minimi għal l-użu miġdi tal-ilma. Xogħol tal-Parlament huwa ħajkun strumentali u importanti biex nieħdu dan id-dossier il-qudiem fin-negozjati li ġejjin fil-futur qarib. Kif Simrona diġa semmiet, l-ilma hija riżorsa prezzjuża ħafna, indispensabbli għalina l kemm għall-industrija, agrikoltura u l-ħafna użu tiegħu. Imma huwa wkoll rizors il kull ma jmur qed issir iżjed skars. Illum terz mill-territorju mil Eh, ibatu minn nuqqas ta' ilma mis-sajf tas sena l-oħra wera drammatikament li stress ġej mill-ilma sar ta' tħassib eh, saħansitra dawk li mhux soltu jkunu assoċjati ma' skarsità ta' ilma daw il-problemi aktar xilli jmorru għallar minħabba, prinċipalment minħabba tibdil fil-klima minħabba miżuri fl-ilma dawn il-ħtiġiet minimi jistgħu jkunu importanti biex aħna nifrankaw l-ilma anka biex naħżnuh. U possibilità ta' e, użu e, mill-ġdid tal-ilma e, aħna inqisuh bħala provvista ta' min serraħ fuqa tal-ilma għal irrigazzjoni tal-agrikola li ndawru dal-prodott frizorsa u dan huwa skont perfettament mill-kunċett tal-ekonomija ċirkolari li dil-Kummissjoni tagħna qiegħda tippromuovi b'attenzjoni kbira użu miġdid tal-ilma huwa importanti għall-irrigazzjoni agrikola fejn dan huwa sikur, fejn hu relevanti u fejn dan hu effettiv eh, bħala prezz. Fl-istess ħin inkunu qed nissalvagwardjaw l-ambjent u saħħ il-benessri tal-bnedmin u ċittadini qed niffaċilitaw ukoll il-funzjonament tajjeb tas suq intern għal prodotti tal-agrikoli u u eh, opportunitajiet eh, ta' negozju wkoll. Il-Kummissjoni Ewropea tirringrazzja l-Parlament Ewropew għall-ingaġġ tagħhom u l-progress ta' malaj li sar bi preparazzjoni għall-opinjoni tagħhom. U l-Kummissjoni Ewropea tħares l qudiem għal eh, dibattitu li ħalli l-frod. Grazzi ħafna għal minuta fissem il-Kumitat Agri gospođo predsjednice gospodine povjereniče cilj ovog zakonodavnog prijedloga je grazie hafna tal-kelma. Lan ta' dil proposta leġislattiva huwa li li nimlew vojt li hemm fl-akki komunitarju l-ilma <coughs> huwa l-iktar riżorsa ta' valur li għandna ma hemm e- qiegħda l-ilma e- u taħt pressjoni kbira. Allura, hemm il-bżonn illi norbtu eh, l-użu tal-ilma l-użu miżid tal-ilma fil-politiki li għandna bħal dawk eh, eh, bħal politika Ewropea dwar l-ekonomija ċirkolari. Użu miġdit tal-ilma jista' ġi espan, ġi miftuħ għal setturi oħra barra l-agrikoltura Bħala reporter tal-Kumitat fuq għall-Agrikoltura nixtieq infakkarkom illi l-bdiewa diġà huma obbligati li jaderixxu għal regoli stretti imniżlin fir-regolament ta' ġenerali tal-ikel. Dan regolament għandu jassigura li l-bdiewa jkollhom aċċess għal ilma riklamat minn sistemi ta' ta' riċiklaċ tal-ilma ma' bi prezz ola. Grazzi ħafna. Inkomplu bil-gruppi politiċi. Is-sur Gambus għal ppf e, fidejk. Ah, signora Bonafè. Grazzi ħafna l ewwel nixtu ningrazzi ħafna lir rapporter għax-xogħol kollu li għamlet fuq dan ir-rapport u għall kooperazzjoni li kellna bejn ir-rapporters kollha jiena naħseb li dan ir-regolament ħanivvutaw dwar illum mhux biss għandu jgħinna biex ikonna ġestjoni sostenibbli tal-ilma, iżda anke biex nibdew nindirizzaw aspett ġdid tal-ekonomija ċirkolari. Jiena naħseb li rridu nżommu f'moħħna b'mod ċar. Skużani li ħanwaqfek milli jidher m'hemmx traduzzjoni bl-Ingliż. Skużani li waqqaftek, issa hemm. Ma tista' tkompli iva r-regolament huwa illimitat għall-użu agrikolu tal-ilma. Iżda rridu naraw li l-użu mill-ġdid tal-ilma għandu wkoll jitwessa għal oqsma oħrajn li jużaw ħafna l-ilma. Jiena naħseb li l-kofinanzjament huwa verament importanti u rridu naraw li jkollna programm ta' eh, użu mill-ġdid tal ilma E kif għandna fil-belt ta' Tarragona jiena naħseb li rridu wkoll ngħidu lill kummissarju li l-istima qiegħda tgħidilna li sas-sena 2030 ħajkun hemm perċentwal qawwi tal-popolazzjoni li jkun qed inibatu minħabba nuqqas ta' ilma. Jiena naħseb li għal din raġuni rridu nappellaw lill-Kunsill biex jindirizzaw dawk l-affarijiet illi bħalissa jaffettwaw lill-pajjiżi ta' nofsinhar tal-Ewropa biss, iżda li jistgħu jaffettwaw lil pajjiżi kollha tal-Ewropa l qudiem jien naħseb li minn regolament għandna jkollna direttiva ħalli ma jkollna l-ebda problema fl-implementazzjoni iżda nkunu eh, daqsxejn proattivi. Grazzi. Grazzi issa, Signora Ayala Sender, minuta. Grazzi ħafna, Sinjura President. Nishtu ringrazzja ħafna l rapporter lis sinjura Bonafè, illi bħala esperta e kif hija jissuġġerit fit-test tal-ekonomija ċirkolari bħalissa f'dan e, fuq dan ir-rapport tal-użu mill-ġdid tal-ilma naħseb illi verament nista' nirringrazzja lil kulħadd. Aħna fil-każ ta' Spanja naħsbu illi verament kellna ħafna Eh, esperjenza minħabba li kellna eh, bżonn dejjem tal-ilma, aħna verament eh, minn ta' qoddim fuq il-proġetti li jużaw bl-aħjar mod l-ilma zana nafu wkoll li regolamentazzjoni ir-regolamenti għandhom ikunu flessibbli ħalli bekk inqisu wkoll illi l flussi tal-ilma fi Spanja huma differenti ħafna mill-bqija tal-Ewropa u għandna ħtiġijiet oħrajn għal din raġuni verament naħseb illi għandhom let rapport tajjeb is-Sinjor Bonafè dan ir-regolament ħajkun importanti ħafna għandna bżonn ta' din il-flessibilità iżda survellan ħajkonna bżonn ta' eh, analiżi verament ċara ta' dak li qed isir u naraw sa meta ħajkonna dan il- il-proġett propost Sirvella. Għadielu, oh, Grazzi ħafna, issa. Issur ħajt mal-minuta u nofs. Eżis kollegi din importanti kif tafu s-sajf li għadda. il l-użu tal-ilma ma nistawx sempliċement nieħduh bħala meħud kien hemm problemi kbar fiż-żoni tagħna anka għall-irrigazzjoni, anka għall-ilma li jinżel fil-falli akwiferi. Kien hemm biljuni ta' euro li huma disponibbli biex nużaw l-ilma mill-ġdid Importanti imma li jkollna kriterji, kundizzjonijiet solidi biex nigarantixxu s saħħa pubblika u s-sigurtà fl-ikel. U allura ma importanti naraw kif nistgħu nużaw dal-ilma mill-ġdid. U bat hemm effett indirett li bħalissa hemm stati membri li jużaw ċertu trattament ta' ilma hemm normi pan-Ewropej u l-prodotti li jiġu fabbrikati fl-Istati membri eh, bil-mattrattat eh, mumiex ikkonsidrati l-istess, allura hemm bżonn illi ma jkunx hemm distorsjoni tal-kompetizzjoni u allura daw in-normi għandhom jiġu tratta, għandhom jiġu adottati minn naħa għall-oħra tal